Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Donc... Signori, niftu laqa Aħna ser inkomplu bil-voti. Il-bira, irrankajna mux ħażin grazzi għall-isforzi ta' kulħadd badna ritmu tajjeb u jekk inkomplu bl-istess ritmu suppost illi nispiċċaw dal-ħodu u bekk inkunu liberi għal wara nofsinhar kollu. U bekk inkunu nistaw nagħmlu attivitajiet oħra, budġetarji u attivitajiet mhux budġetarji. Ser nibdew billi ngħidilkom kif jinsabu l-affarijiet, għanna xi żbalji li kellna nagħmlu l-om rettifika, Il-bira rapporter ser jgħidilkom eżatt dwar xiex qed nitkellmu. Il-bira iddeċidejna li konna ser nivvutaw fuq l-intestatura numru 5 għall-istituzzjonijiet l-oħra. Iġifiri, l-osma koperti me rapporti tal-voti diretti u għat iridu nivutaw dwar wieħed A, wieħed B u intestatura erba. Aħna ser nispiċċaw billi nitrattaw il-proġetti pilota u l-azzjonijiet ta' tejja Reporter, tista' tgħidilna dwar il-korrezzjonijiet jew il kerifiki dwar il-vot tal-bieraħ? Grazzi, President. Il-bieraħ meta aħna ivvutajna dwar intestatura tlieta be referenza għal tlet linji budgetarji, il-programm Youth in Action, Infowtlet u s-sena Ewropea ta' ċittadini aħna votajna miljun fin penji u f'pagamenti. Aħna flimkien mal-koordinaturi bilna illi niproponu miljun fuq id dibi Imma fil-verità il-test kien fuq il-qari tal-Kunsill u għalhekk kellna nuqqas ta' ristor dibi. Dak li rridu nerettifikaw huwa il il-vot tal-bieraħ jekk jaqblu il-kollegi huwa fuq il-draft budget fuq id-DB. U għalek jgħal eh, linji budgetarji oħra jekk ikun nsibu xi żbalji jgħot il ftajim li aħna kellna fil-laqa tal-koordinaturi. Eżattament. Għalek il-linji li jinti semmejt kienu Youth in Action, Information Outlets u s-sena Ewropea għad ċittadini 2013. Dawn huma il-linji involuti hawnhekk nittamaw li ma kienx hawn xi nuqqas għaliex kellna xi ftit ta' taħwit il bira meta wasalna biex nivvutaw. Insomma, f'termini ġenerali, fuq bosta linji budgetari kienem ftejn fost il-koordinaturi, jumejn ilu infatti, illi aħna konna ser immorru li lin mill bosta budget. Ekser ikun il-kas dal-ħodu, ekser jiġri dal-ħodu għal bosta linji fin testatura u a testatura erba u dan jott ukoll għat tliet linji budgetari li semmew fil-intestatura 3B. 3B l estajni għassa u għalek issa ser nivvutaw dwar l-intestaturi l-oħra. Grazzi tassew, onorevoli rapporter, jiena żgur li ġibtu il-karti tal-vot, ma'kom illum. Jekk jista' jkun il-grupp forsi jgħid li jekk jiena nistax nivvota jew le llum jiena qaluli illi għandi nivvota għaliex il-kollegi tal-PPE tiegħi idumu biex iqumu fil-ħodu. U għalhekk issa ser nitrattaw is-sezzjonijiet l-oħra. Il-kol għandkom il-lista tal-vot?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 Jiġifieri il-budget tal-Parlament l-emendi kollha daħlu mill-rapporter tagħna bil-ftehim tal-koordinaturi fisem il-buro. Din hija tip ta' relazzjoni li għandna bħalissa mal-buru u jiena naħseb li din hija relazzjoni illi qed tagħti l-frott tagħha. Niproponi vot fi blok dwar l-ewwel tabella iżda hawn emenda bil-fom dwar il-dar tal-istorja Ewropea. Ir-rapporterek jogħġbu. Grazzi, President, kifett inti l-emendi f'pazna numru 2 ta' dokumenti tal-dokument tal-kollegi rifletti il-ftejim li aħna sibna fil-Kumitat tal-Konċiljazzjoni l-ċifra ta' 1.9% u dan jinkludi l-ispejjeż tal-Kroazja. Iżda fit-test ma kienx hemm referenza għadda tal-istorja Ewropea. U parti mill-pat li għamilna fil-konċiljazzjoni kien li innaqsu l-ammont ta' flus illi ser nallokaw għal eh, dar tal-istorja Ewropea b'5.3 miljon euro u għalhekk l-emenda bil-fom tgħid li aħna ser nagħmlu hekk f'linja 3247 il-dar tal-istorja Ewropea b'5.3 miljun euro wara l-ftehim illi aħna sibna fil-laqa tal-konċiljazzjoni. Epwis. Grazzi tassew nittama li din il-ħaġa kulħadd jista' jifimma. Għalek il-proposta tiegħi hija illi nivvutaw dwar il-paġna kollha, paġna numru wieħed pala vot fi blok u dan jinkludi l-emendi kollha. U dan jikkorrispondi għal ftehim illi aħna sibna fil-qata tal-konċiljazzjoni għalek l-emendi kollha għal baġit tal-Parlament fi blok minu favur. Grazzi, minu kontra. Tnejn astensjonijiet, l-ebda astensjoni. James. James astjena, ħadna nota tagħha. Nishtiq nifraħ li rapporter tal-li irnexxilu jagħmel biċċa xogħol tassew diffiċli. Issa hemm bosta emendi illi jeħtiġilhom vot separat. Wieħed fisem il-buro illi hija kjerifika teknika hija meħtieġa biex tikkonformu ma' regolament finanzjarju. Rapporter tixtieq tgħidilna xi ħaġa dwar din l-emenda? Inti tkellim tajjeb, President, din hija emenda teknika biex tirrifletti dak li kien hemm fir-regolament finanzjarju u bażikament Dan jippermetti biex ikonna il-fondi tal-bini illi jkun deskritt bħala ammont għadħul assenjat nittama illi il-kollegi kollha jkunu jistgħu jappoġġawha din. Grazzi tassew se suppost li għandna problemi minu favur kontra astensjonijiet. Astensjoni waħda u għalda standin din L-emenda bil-fom li miss. Ija dik li tinsab taħt numru tlieta ma din ġiet Issa xorta rridu nivvutaw dwar it-tlet emendi l-oħra. Ok, vous nous expliquez les trois amendements qu'il faut voter. Tista' tispjega għandna tliet emendi li rridu nivotaw dwarhom hija grazzi President f'paġna tnejn. Hemm tliet emendi illi qed irridu nivotaw dwarhom dawn huma dwar it-test. L-ewwel emenda hija emenda tal-ICR illi tirreferi għall accountability u trasparenza dwar l-allowance tal-infiq ġenerali u t-tieni waħda hija f'linja 3248 illi tirreferi għal allokazzjoni ta' madwar 200.000 euro biex jiġi prodott filmat dokumentarju filmat ta' dokumentarju marbut ma' l-Europa tal-Vant. Hemm min qed jgħid li nistgħu nonfquhom dawn il-flejes imma forsi issa mhux l-aħjar waqt li nagħmlu dan u nissuġġerixxi li nivutaw kontra din l-emenda dwar it-tielet waħda Din hija emenda illi ġejja mill-Kumitat AFCO u din tissuġġerixxi illi fitħejjija għall elezzjonijiet Ewropej li jmiss xi flejjes jiġu allokati lill-NGOs biex jiġu pubbliċizzati dawn l-elezzjonijiet iżda mill-amministrazzjoni, dak li qed l-amministrazzjoni nista' nifhem li hemm xi problemi u dan jista' jmur kontra dak li hemm miktub fir-regolament finanzjarju u kol dan jista' jkun tassew diffiċli li jiġi implementat eh, minn ser jirċievi l-flus pereżempju u kif ser jintefqu dawn il-flejjes u jien li nivvutaw kontra dawn ukoll. Għal dawn it-tlieta nissuġġerixxi li nivvutaw kontrihom. Est-ce qu'on peut faire un bloc No. Nistaw nivvutaw in blok? Le, ma nistawx. L-alde edin jirrifjutaw. Din hija naħa anarkika tal-kollegi komunisti tagħna jgħid il-President. 5-5-3, rapporter wa kontra. Minu favur. Minu kontra. Maġġoranza astensjonijiet ma taddix. L-emenda minu Onorevoli Sonic, il-rapporter wa kontra, minu favur eh. Minu kontra. Il-membri l-mux eh, PPE għawnek, zewċa sensjonijiet, ma taddix. L-emenda tal-afko, minu favorija. L-alde li konfirmawa, minu kontra. astensjonijiet, l-alde etjas qed jassienu u għalhekk it-tlieta li huma ma jgħaddux maġġoranzi differenti iżda. Grazzi, rapporter. Bekk il-biċċa marbuta mal-Parlament. Lesta issa ngħaddu għall-qorti tal-awdituri, għall-qorti tal-ġustizzja, skużawni, nivvotaw fi blok minnu favur, kontra, astensjonijiet, tlita kontra u astensjoni waħda u għalhekk il-qorti tal-ġustizzja votajna u wkoll. Issa ngħaddu għall qorti tal-awdituri. Se nivutaw dwar dawn it-tnejn fi blok minnu favur, kontra, astensjonijiet, jaddu. L-Ombudsman Ewropew, emenda bil-fom, rapporter. Iva, grazzi President. l-ombudsman neħitlu kariga minnaħat tal-parlament kariga illi tamel il-kontijiet l-accountancy l-ombudsman u għalek issa u jridu jaħtru accountant u dawn l-emendi huma dwar kariga waħda għall-accountant tal-ombudsman u aħna ma nix problemi hawnhekk. L-ebda mistoqsijiet dwar din l-emenda bil-fom u għalek niproponi illi nivvutaw dwar l-emendi kollha tal-ombudsman. Fi blok, jena favur. Kontra? Nejn kontra, astensjonijiet. Grazzi din taddi. Issa naddu għal supervizur Ewropew tal-protezzjoni tad-dejta fi blok minu favur kontra, nejn kontra, astensjonijiet. Taddi. Dawru l-paġna. Naddu għal kumitat Ekonomiku Soċjali, il-Kumitat Ewropew fi blok favur kontra astensjonijiet taddi. Sezzjoni seba' l-Kumitat ta' Reġuni fi blok minu favur kontra astensjonijiet jaddu. Bl-istess maġġoranza wkoll dwar dawn. Dawru il-paġna l-darbohra jgħid il-President Issa dwar li IAS, e servizz stazzjoni esterna, fi blok minnu favur, kontra, astensjonijiet, tlet astensjonijiet. Il-gwe ma kontra, le astensjoni ta' jepwis. Tlieta kontra u astensjoni wahdu. Għanna vot separat issa dwar emenda 572. Rapporter, favur jew kontra? Kontra. Minu favur? Il-grupp tal-ħodur. Minu kontra? Astenzjonijiet ma taddix. Dwar l-4-6-2, 2 rapporter huwa kontra, minu favur, il-grupp tal-ħodor u l-ICR. U l-gwe. Minu kontra? il-maġġoranza astensjonijiet ma taddix. Issa għanna lista tal-emendi li ġew irtirati. Bekk wasanna fit-tmim tal-votazzjoni dwar l-istituzzjonijiet l-oħra. Nifraħ li rapporter. Issa Ser nitrattaw l-intestatura wieħed A Rapporter, tixtieq titkellem? Dwar l-intestatura wieħed A Iddeċidejna u qbilna fil-laqa tal-koordinaturi illi Nsegu it-talba ta' flessibilità għal ammont ta' 50 miljun euro, ammont totali ta' 50 miljun euro. Jista' jkun li meta nivvutaw ikun hemm xi tnaqqis ulterjuri fir-rigward ta' dak li aħna binna dwaru fil-linji budgetarji differenti. Jiena niproponi li jekk napprovaw xi tnaqqis fir-rigward ta' propjazzjonijiet ta' impenn biex nevitaw illi nibdlu l-ammont tal flessibilità illi ġiet mitluba u li aħna edna li ser tkun ta' 50 miljun euro, jiena niproponi illi dan it-naqis namluħ fil-linja budgetarja tal-lifelong learning fuq id-DB għaliex ħafna gruppi politiċi kienu talbu zieda illi jmorru li tmur li lien minn dak illi aħna stajna nbasru fil-ftejm tagħna. Tajjeb wisq. Kulħadd fema din il-proposta eċċellenti hawnhekk. Nibdew bil-voti tal-kompromess fi blok dwar iċ-ċifri biss l-ewwel blok dawn huma l-linji fejn aħna rridu naqbżu draft budget minnu favur. Minu kontra? Erba? Astensjonijiet? Grazzi. Taddi. It-tieni blokka hawnhekk. Restoring ta' draft budget minu favur kontra tnejn astensjonijiet. Astensjoni waħda u għalhekk din taddi wkoll. It-tielet blokka. Dawn huma l-linji residwali araw il-tabella tlieta tal-annes minu favur kontra, tnejn kontra, astensjonijiet. L-ICR, grazzi ta' sew taddi. għandna numru ta' voti separati mumiex koperti mill-kompromessi dawn. L-ewwel waħda mill-grupp tal-GUE 706 identika L-oħrajn rapporter huwa kontra, minnu favur. Minnu favur l-emenda tal-gwe. Ħadd. Is-Sinjur Andriesen. Minnu kontra? Astensjonijiet. Il-gwe qed jastienu. Dawn l-emendi ma jadux. Issa għanna il-ħodor 993 reporter kontra minnu favur. minu kontra astensjonijiet ma taddix għanna aktar emendi il-gwe 600 rapporter wa kontra minu favur u 1 nejn tlita erba minu kontra astensjonijiet ma taddix emenda ta' sunjura Vertman 4 1 tlita disa rapporter kontra minu favur Wieħed nejn tlieta erba. Minu kontra? Astensjonijiet? Ma taddix. Emenda wieħed 0 tlieta mill-lekon u l-ICR. Rapporter favur, minu favur. Sir Andres u Sur Hartong, minu kontra ħadd. Astensjonijiet? vot unanimu hawnhekk grazzi lil min ressaq l-emenda. il gwe 8806 reporter kontra minu favur. Nejn, minu kontra. Grazzi astensjonijiet. L-għalde qed jastienu u għal daqstant ma taddix. Dwar l-emenda tal-ICR 8999 minu favur kontra estensjonijiet ma taddix. U għalek li si jarawnek maħdu sen fih dan il-vot. L-emenda tal-gwe 4487 rapporter kontra minu favur. Soċjalisti u l-gwe minu kontra. Gruppi l-oħra. Astensjonijiet ma taddix. Tlet emendi li jmiss 8 u l-oħrajn huma identiċi rapporter wa kontra minnu favur. Minnu kontra. Astensjonijiet l-istess maġġoranza. Ma jaddux. Reġi 6-3-5-1. Rapporter favur minnu favur. Kontra. Il-liberali u Sur Hartong astensjonijiet. Grazzi tassew taddi. Il-linja li jmiss. 677 Gwe, rapporter kontra. Minu favur. Signor Andresin, Sur Hartong, il-Gwe, il-Hodor, minu kontra. Il-bqija, Assensjonijiet ma taddis. Hodor 964, il-rapporter huwa kontra, minu favur. L-istess persuni minu kontra, assenzjonijiet ma taddix. 4166, Sinjora Vertman, rapporter kontra, minu favur. L-istess personi għal ħra minu kontra. L-istess nis ma taddiċ bl-istess maġġoranza. L-linja li mis imko 6903, emenda bil-fom rapporter, id-dinna xaġa dwar din. relatore su questo... Uh... Il-rapporter għawnek qed jitlob biex nivvutaw dwar tpoġija fil-riserva ta' miljun u nofs miljun u nofs ta' euro bil-kondizjonijiet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 et elle a donc pris connaissance de ce vote et des conditions qui sont. Il-Kummissjoni edha hawnhekk u ħadet nota ta' dan il-vot u l-kundizzjonijiet marbuta biex eh, jiġri laxxa tiġi rilaxxata din ir-riserva għandna l-emenda li jmiss Nira Gressler. Rapporter huwa kontra l-emenda 4577 le din taqa' jgħid il-President sparixit mill-kamra. Bien, donc nous portons le deuil et nous passons au... Euh... Grazie tassew. Menx għalfejn votaw dwar din l-emenda, naddu għal kummenti l-alde 752. Rapporter huwa 742, rapporter huwa favur, minu favur, kontra astensjonijiet taddi. Alde 743, rapporter huwa kontra, minu favur, kontra. Forsi jeħtieġ nagħmlu verifika hawnhekk. Verifika elettronika. Jew niċellu l-magna tagħna tal-vot, votazzjoni miftuħa. għanna dejjem aktar karti imma dejjem anqas voti. Stramba l-biċċa tax-xogħol. Votazzjoni magħluqa. Naħseb li kellna xi problemi hawnhekk. Inti favur għal da? U għalek. Il-votu għannullat, t-kanċellaw bejnietkom għonek, u għal għanna maġoranza favur. Forsi jekk għandkom problema bil-tamir tal-vot ta'kom, tistaw bidlu l-post, jew inkella toqgħodu tikkanċellaw il-xulxin. L-onorevoli ta' l-emenda tal-onorevoli Darden minnu favur kontra wieħed favur wieħed kontra u astensjoni waħda tgħaddi. 6-2-0 mill-gwer rapporter kontra minnu favur kontra astensjoniet ma taddix. Tlita, tminja, seba, trasport, rapporter favur, minu favur, kontra 2, kontra astensjoniet taddi. Sitta, seba' tlita, il-gwe, rapporter kontra, minu favur, kontra, astensjoniet ma taddix. Gwe, izolata unek. Erba wieħed, sitta wieħed, Honorable Vertman, l-nżidu l-epilessija, rapporter huwa kontra, kontra l-epilessija, minu favur, liberali l-gwe surħartunk minu kontra. Grazzi, astensjoniet ma taddix. Emenda seba erba erba mill-alde. Is-ħubrija tal-Innovazzjoni Ewropea f'dak għandu xaqsam l-ilma. Tista' ma sabiħa din, iżda rapporter ma toġbux din is ħubija tal-pixxini. Ir-rapporter huwa kontra minnu favur fostkom. Ejja nużaw it-tamir tal-votana. Votazzjoni miftuħa. Votaw? Eccellenti. Għanna eh, vot ta' soċjalisti zejja ta' fil-pixxina tagħna. Jekk joġbu xaħat mis soċjalisti jastjeni votazzjoni maluqa. 18 favur 18 kontra, l-emenda ma taddix. Si pa kija voti kwa. Bien. Vot, mistur dan ma nafux minn vota għal xiex, ovvjament. tlieta, għalde favur kontra astensjonijiet taddi. erba għalde rapporter kontra minu favur kontra Naħseb li għaw maġoranza kontra iżda li għamlu verifika. Votazzjoni elettronika dwar is-seba seba erba prodotti u servizzi innovativi. Votaw? Le, le vote est clos. Le vote est clos. Votazzjoni maluqa, 17 favur, 18 kontra, astensjoni waħda ma taddix. Dissa 6-5 mill-ħodur. Dwar l-impjanti nukleari. Rapporter kontra, minnu favur, il-ħodor u l-Gwe u Franceska. Minu kontra? Ma taddix. Disa sitta sitta ħodor ir-rapporter u kontra minu favur l-istess persuni minu kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed 0 8 li nbidlu il-titlu tal-linja rapporter huwa favur, minu favur, kontra, astensjonijiet taddi. 55, Komitat tal-Kultura, rapporter huwa favur, minu favur, kontra, Assenzjonijiet taddi. Dawru l-pagġna. 8, 9, 9, Support Brain Trust, din taqa xorta wahda. Labda Brain Trust għonek, jgħid il-President. Erba tlita, erba wieħed, l-Onorevoli Gonċ, Sinjura Gonċ, jgħid il-President. Rapporter huwa kontra. Un favur, kontra astensjonijiet. Ma taddix. 4250 Onorevoli Gajer, Inkabru l-kamp ta' applikazzjoni komenjus, rapporter kontra minnu favur, kontra astensjonijiet. Ma taddix. L-istess maġġoranza. 550. EFT, Rapporter u favur. Minnu favur. Minnu kontra. Naħseb li għanna maġġoranza favura unek. Iżda, jew namlu verifika dwar il-5-5-0 mill-IFD. Daħlu l-karti tal votakum fil-magna b'għaw votaw. Votazzjoni maluqa. 21 favur 13 kontra 0 astensjonijiet. Din l-emenda taddi. Issa, għanna riservi Għanna votazzjoni maqsuma unek. L-ewwel parti huwa ammont ta' 1.5 miljon li nataw l-autorità rapporteru a favur minn favur kontra liberali, Sinjur Andresen, astensjonijiet, il-ħodor. L-ewwel parti taddi, it-tieni parti Tretnet l-autorità dot dot dot il-Bank Centrali Ewropew. Rapporter favur, minu favur, kontra, liberali u l-ħodor astensjonijiet. Sinjura Andresen. U għalek din ta' dikol. L-emenda l-oħra hija irtirata. Bek wasanna fl-aħħar ta' din l-intestatura, intestatura wieħed A spiċċajnija. Bien, alors, nous allons prendre le 1B. Tajjeb, mela nimxu għal wieħed B. U qabel ma nagħmlu hekk, se nagħmel dan is-suġġeriment. Il-biraħ ħsibna x'għandu jkun il-lingwaġġ eżatt għal din il-ħaġa biex niddiskrivu il-komunità torka ta' ċipru. Il-grupp soċjalista ħareċ karta u jekk fimta tajjeb huma proponew li forsi mhix politikament kompletament korretta. Mela, Jirun, xtaqt titkellem fuq din il-ħaġa? Kif se nsemmu il-komunità ċipriot Torka ta' ċipru diġa għada fil-lajn tal-budget. U għalek neħejni għam il-test din il-ħagġa. Għanna test aktar neutrali issa u ċekenja għaw kol mal-PPE u gruppi oħra u jider li kullħat qabel ma din il-ħagġa. ħagġa eleganti ħafna din li għamiltu. Mela, minu favur dan it-tip ta' lingwaġġ kontra? Astenzjonijiet? Mela, nadattawa. Musta nerġaw mor lura lejn il-figuri jew l-intenzjoni wara din lajnuna finanzjarja. Kien biss vot fuq il-lingwaġġ. Mela, naslu għal wieħed be paġna 71 fil-qieħ ta' paġna 71 xtaqt titkellem fuq wieħed be rapporter. President, naħseb illi biex inqasru il-votazzjoni dwar l-inreġaw lura id-dibi dwar il-linji kollha naħseb iva nistgħu nivutaw in blok m'għandniex pożizzjonijiet differenti fost il-gruppi. Apparti il-linja dwar l-għajnuna teknika fir-reġjun tal-Baħar Baltiku, apparti din l-oħrajn il-vot dwar ir-ristor Dibi nistgħu nagħmluh fi blokku ukoll. Euh, alors, le, le secrétariat me dit que... Euh, il est jgħidli li għanna riskju għawnek. Jider illi xilinja jew oħra jista' jkun li ma nkunu studjanja tajjeb. Mela l-aħjar huwa li nieħdu vot fi blok kif qal ir-rapporter. Iġifiri meta nkunu għadin nitkelmu fuq il-restoration tal labots budget, inkunu għadin naqblu. Umbat naqraw il-linji fl-imkien. Unkunu ċerti li ma qbizna xejn. Tajba dil-proċedura, mela fuq il-prinċipju, illi fejn ir-rapporter jipproponi biex nirrestawraw il-figuri fil labbozz ta' budget aħna se naqblu. Mela ħana raw li hemm maġġoranza f'dan dawk favur. Dawk kontra? Erba, astenzjonijiet? Xejn, tajjeb? Mela, se ngħaddu minna bil-mod il-mod. il mod fil-qiegħ ta' baġna 71. Xi ħaġa illi ma minniex il-bira. Li jessef ma nix għalfej. Nżidu fuq din il-ħaġa. U fuq ta' paġna 72 L-istess, il-konverġenza ta' l-ISF, ma' nix għalfejn nasbu fuq din il-ħagġa. Le, fil-fat IVA. Mela, l-konverġenza tal-Fond Soċjali Ewropew. Il-proposta ma kienieċ li nerġaw nistawraw la bozz ta' budget. Dawk favur, dawk kontra. L-alde, favur jew kontra? Favur. Daw kontressa. Astenzjonijiet? U din ma taddix. Issa, 457 din identika. Naddu għal kompetitività reġjonali u xogħol aħna favur illi nerġgħu nirristawraw la bozz ta' budget dana kollu, se nisimaw xie kommenti, dawk favur. Mela, fuq it-tibi għanna l-kompetitivita reġjonali u x-xogħol 602 u 4500. Għadna kif deċidejna li għal kull fej il-rapporter suġġerxa li nirrestawraw il-labozz ta' budget, aħna se nivvotaw skont din il-ħaġa. Dan ifisser illi għaddottajna numru 350, għallura ma mxafej li nivvotaw fuq l-oħrajn. Dak il-vot kien biss fuq il-figuri, ġifir meta jkollna emendi fuq il-rimarki, ikonna bżon illi namlu dawn l-emendi u nivvotaw fuqhom. Mela, dawk favur? il rapporteru huwa kontra, dawk kontra? Astenzjonijiet? Ma tadlix. li RDF ġit koperta mbagħad għandna l-proġetti pilota. Mela qegħdin fuq paġna 74 u rridu nif. Le, skużawni jgħid President, hija riserva 765 Ir-rapporter huwa kontra dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet? Ma taddix. Nibqa' fuq li RDF jgħid il-President. Tlieta ħamsa dissa dawn qegħdin naqblu fuqhom rigward il-figuri kien hemm proposta soċjalista biex namlu il-fondi fir-riserva iżda din ġiet irtirata. Jiġifieri l-IRDF fuq il-kompetitività reġjonali u l-impjiegi diġa eh, tkellimna fuq għaw naslu issa l-kooperazzjoni territorjali Ewropea. Kienem uħut li ġew irtirati u koll u għadin irrestawraw l-abbozz ta' baġi f'punt 360 kulħadd miex imjaj ġifiri fuq tal-paġna 76 l-operazzjoni ta' assistenza teknika. Aħna fi 361 bilna li se nirrestawraw il-budget u batem il-fuq paġna 77 il-proġett pilota u rridu nieħdu il-vot fuq l-assistenza teknika u l-komplament. Manna Hawnhekk aħna restaurajna l-budget iridu nivutaw fuq dawn kollha. Tlita erba' seba' dawk favur kontra se jkun nċekjaw b'mod elettroniku. Il-votazzjoni hija miftuħa għandna qed nivutaw fuq seba' mill-alde. Il-vot miftuħ għanna soċjalist wieħed aktar. Il-vot issa magħluq 8 favur, 17 kontra. Mela għaddit. Mela, għal-figuri dak kollox li kena namlu iżdem xirri karmi fuq 3-4-2. Rimarki mill-Komitat Reġjonali tal-Iżvilupp dak favur, il-rapporter huwa favur, dak kontra astenzjonijiet tgħaddi. Mela, se nżommu l-figuri ta' minn emenda 747 b'rimarki minn emenda 342. Nispera illi dan mhux sejtellifna? Mela, fuq il-paġna li jmiss għandna xi reazzjonijiet ukoll sakemm naslu għal fond ta' koezjoni Is-soċjalisti irtiraw tagħhom għandna tlieta biex nirkupraw il-budget se nieħdu l-figuru minn hemmhekk allura nqalbu l-paġna u nibqgħu sorta fuq il-font ta' koeżjoni u għanna emenda 364 biex nirkupraw l-abbozz ta' budget. bat iridu nifutaw fuq emenda 766 mill-qalde se jibqa' mal-emenda tiegħu għar-riserva. Rapporter jivvota dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 748 ġiet irtirata l din Mela, bekka laqna wieħed be. Għadin brata maġla u xek. Mela, nistaw nimxu għal titlu numru 4. Eskużawni jgħid il-President, aħna diġa votajna fuq titlu erba il-bieraħ, mela nistgħu nimxu għal proġetti pilota. Ħadd għandu t-tabelli hemm tnejn. L-ewwel waħda għandha l-lista tal-proġetti u l-figuri, u l-oħra bir-rimarki li spiegaw il-kontenut tal-proġetti pilota. Long travaux entre les coordonnateurs. Kenna diskussjoni kbira fuqhom waqt il-laqa tal-koordinament. Ir-rapporta qed jissuġġerixxi li nagħmluhom fi blog dawn. Hemm grupp li għandu marċivix il dokument fuq il-proġetti pilota jan nistennew ftit minuti ħalli nassiguraw li kulħadd qiegħed fuq l-istess tabella. Għaw xie grupp li għandu bżonna wkoll. Proġetti pilota Non, parce que vous, vous donnez aux gens de la Commission, mais enfin, nous, nous sommes le Parlement, on devrait être servi d'abord. Mela, kulħadd jaf fej qegħdin Nibdew bil-figuri. Umbat nieħdu rimarki wara. Fi blok, il-figuri. Proġett pilota. Daw favur. Daw kontra. Tnejn, astenzjonijiet. Xejn. Fuq rimarki dawk favur. Dawk kontra. L-istess? Astenzjonijiet? Ok, jaddu. Grazzi. Nifirħu li żewġ rapporters. Bon, alors, avant de... Tajeb, euh, Tajjeb, qabel ma nalqu l-affarijiet, konna qegħdin naħsbu illi nispiċaw fil-11 imma għada għadhom bis l-10. Lili għaluli u għahlu fija minnaħat tal-amministrazzjoni illi zamejt il-booking ta' din il-kamra għal eh, numru ta' żmien u maħniex se nużawha wara nofsinhar, ma naħseb li din hija ħaġa tajba aħjar li nkunu effettivi milli noqogħdu nagħmlu laqat żejda. Issa, għad-darba li ġeja, nista' nissuġġerixxi li ngħidu x'għandna l-intenzjoni li nagħmlu il-ġimgħa d-dieħla. Mela, dak li kellna la darba wieħed iqis li l-ġimgħa d-dieħla għandna żewġ kategoriji ta' voti kbar u mbagħad snejn oħra. Ġimgħa wara l-vot ta' l-emendi għal la bozz ta' budget aħna se nadottaw ir-riżoluzzjoni tagħna. U id-data ta' skadenza għall-emendi hija sa' tminja tax-xar. U xtaqt niċċara din il-ħaġa ma'kom. Issa din fejn għandha x'aqsam riżoluzzjoni. It-tieni rridu nikkonsidraw ukoll u niddibattu fuq ir-rapport interim l-abbozz tiegħu tal-MFF rridu nivvotaw għal dan ukoll u dan se jsir fi 11 ta' Ottubru. Dak il-gruppi kolom bizzejiet ħin biex iħarsu lej rapport interim adottat mill-Kumitat tal-Budget. Jaraw l-emendi tagħhom ħalli nivotaw fil-plenarja ta' Strasburgu fit-23 ta' Ottubru. U għalhekk aħna pjanajna li jkollna laqa żejda wara nofsinhar fit-8 ta' Ottubru. Dan se jkun jirrigwarda id-dibattitu fuq ir-rapport interim. Bekk ikonna ħin biżejjed bej id-dibattitu u l-vot fuq l-emenda. Għalissa, ħadna nota tal-10 u l-11 ta' Ottubru. Il-laqgħa se jsiru fil-għodu fil dawn se jkunu għal votazzjoni tar-rapport interim. Imbagħad il-kumplament tal-aġenda tal tkompli wkoll li xemxi rapport jew tnej għall-opinjoni. Mela, issa sen dur fuq is-segretarjat m'iniex ċerta li se jkollna bżonn ħames nofstanari il-ġimgħa li ġejja. Issa naraw. għalissa ħudu nota ta' dan u żommuha fl-aġenda tagħkom sakemm inkunu ċerti illi nistgħu nifrankaw xi nofstanar kif ġara fil-ġimgħa tal-lum. Forsi l-amministrazzjoni eh, tgerger xi ftit hawnhekk. Insomma, żommu dawk id-dati liberi u li forsi tistaw tmorru d-dar kmini. Sentikom u koll. Aktar informazzjoni fit-8 ta' Ottubru se il risoluzzjoni din se ssir f'nofsinhar. Imbagħad rigward l-MFF id-data ta' skadenza diġà skadet Is-Sur Galika. Aħna rapportajna fuq żewġ rapport importanti ħafna. Il-mistoqsija tiegħi kienet fuq id-dati ta' skadenza ma nafx jekk nistawx Inresqu daw id-dati lura għall-10 tax-xar minn flok insommu għan fil-11 tax-xar. Jiddependi kif segretarjat se jkun jista' ikkampa e ma din il-proċedura. Jekk kienu possibbli li ċertu votazzjonijiet eh, jimxu għall-4 l-10 ta' Ottubru ikun aħjar għalina. Però dawn għandhom isiru fil-11 dik il-problema. Jekk m'hemmx problemi politiċi, kbar inkunu nistgħu nidu votta rizoluzzjoni riżoluzzjoni fl-10 tax-xahar. U forsi anke fuq ir-rapport interim, però dan jiddependi wkoll jekk ir-rapporters tana ikunux jistgħu joħorġu bil-kompromessi ma rix noqgħod naġġel lil ħadd dawn huma affarijiet li huma diffiċli ħafna. U bla dubju nistgħu nippruvaw li nindirizzaw il-rizoluzzjoni fl-10 tax-xahar u mbagħad jekk ikun possibbli nkomplu bl-MFF. Jekk luka jkun hemmhekk u daw kollha konċernati jkunu hemmhekk ukoll. Nkun nistgħu nagħmlu dan li ftakru li l-MFF tista' tieħu ftit ħin. Għana ħafna eh, kopertura tal-press illi il-mexxejja tal-EU jikkonċidraw il-budget tal-Eurozone u naraw jekk jistgħu xi daħlu l-Financial Transaction Tax qed nibżalli bis-sampint li ġej f'Ottubru se jkun hemm ħafna idea ġodda, jkun hemm bidliet fit-trattat u dak li qed nagħmlu issa bħalissa u li qegħdin ninnegozjaw l-MFF eh, bil-mod antik. Issa il-mexxejja tagħna għandhom ħafna idea ġodda u allura jiġri x'jiġri issa bil-laqgħa tal-Kunsill f'Ottubru u l-laqgħa tal-MFF aħna se jkollna situazzjoni politika kompletament ġdida fil-qasam tal-MFF u aħna rridu niddiskutuha, rridu niċċekkjaw x'se jagħmlu l-mexxejja tagħna u m'hemm xejn finalizzat bħalissa għaliex jista' jkun hemm idea ġodda ħafna. Dawn irridu nikkonsidrawhom u jfisser li aħna rridu nerġgħu niddiskutuha il-ġimgħa li ġejja. Ivan dak raġuni il-President se nkunu nistgħu niddiskutu din il-ħaġa meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-labbozz ta' opinjoni. U Sinjura Tyson ukoll għandha rapport ta' inizjattiva fil-qasam tal-ikon. Minnaħa tal-proposti tal-President Van Rompuy biex inkomplu saħħu l-Unjoni Monetarja Dan sar wara ġunju, u mbagħad se jkollha vot fil-plenarja. Fi żmien il-xogħol tal-Kunsill f'Ottubru. Il-President Van Rompuy diġa qasam din il-ħaġa erba' tiljieri ilu u kienet gwida għan negozjati ħalli bekk il-kollegi tiegħu kunu jistgħu jippreparaw għal kunsil ta' Ottubru. Hemm l-idea li jista' jkun hemm budget ċentrali għaż-żona euro. Jiena ltqajt mal-President Van Rompuy u tkellimna fuq din il-ħaġa u provajt eh, ftit biex nġib ftit aktar dettalji dwar x'kienet jaħseb hemmhekk imma kien hemm ukoll xi xkien minn ċertu mexxejja oħra. Hemm ħafna konfużjoni fil-ħsibijiet. Hemm ħafna li għandhom l-aġenda tagħhom Madana kollu, hemm żewġ eh, modi taħsibijiet wara it-terminoloġija li tintuża għal budget taż-żona euro. Hemm naħa illi tgħid illi jekk inti ikollok u se jkollna eh, li jessem ġifiri li kollok font għal dawk il-pajizi li għedin fi problema, huwa possibli li aktar tard se naraw ukoll fond Ewropew għal garanziji tal-banek jew inkella xi tip ta' appoġġ għal banek li ikunu għaddejjin minn problemi. Iżda il-President Van Rompuy għal li se jġib aktar proposti fuq din il-ħaġa. Sa issa irridu nsibu garanzija finanzjarja illi nassiguraw s-swiq finanzjarji għalli l-flus li jisselfu mill-swiq ikollhom l-aħjar credit rating possibbli l-lum. U dan jista' jitwaqqaf billi nagħmlu ċertu rizorsi. Din hija ipotezi waħda jiġifieri mudell wieħed. tana kollu hemm oħrajn li jaħsbu li dan il-budget taż zona euro jista' wkoll jipprova jassisti permezz ta' għajnuna finanzjarja ta' natura sussidjarja li dawk il-pajjiżi il qegħdin fi problemi qed jirċiver jibbenefikaw minn għajnuna forsi namlu top-up tal-fond ta' koezjoni għal daw il-pajizi u dinja xaħġa li taħloq konfuzjoni sħiħa. Dak li jatina li l-President Fan Rompuy għatlu illi kont eh, xukjat ħafna għal-ħin li huwa ta' idea simili. Iġifiri lejliet il-negozjati tal-budget tal-komunità. Ta mhuwiex iż-żmien opportun illi nagħmlu affarijiet bħal dawn. Derli li ma kienx adattat il-ħin. Aħna se jkollna opportunità li niddiskutu din il-ħaġa. La darba jien antikom l-opinjoni tiegħi. Issa nkun qed nispjega il-ġimgħa d-dieħla. jiena ltqajt ma' Sinjura Dyson il-biraħ u hi lesta illi tilqa kull eh, suġġerimenti li nistgħu intuwa. Però se jkollna bżonn naraw eżatt fejn wasalna. Il-ġimma diħla se nagħmlu l-votazzjoni fuq rapport interim fil-Kumitat tal-Budget u mbagħad ikun hemm il-vot tal-plenarja sa' 28 ta' Ottobru għanna rizoluzzjoni fuq il-rapport interim u nistgħu nżidu xi sentenza jew klawżola għal pjanijiet ta' dan id-dib. Imma bħal Helga jiena daqsxejn imħasseb li nara aktar konfużjoni f'dibattitu illi diġà imħawad biżejjed kif inhu. Grazzi li kulħadd issa kulħadd jista' jmur fit-triqtu u nerġgħu niltaqgħu nhar it-tnejn li ġej fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Fejn hemmhekk niddiskutu ir-rapport interim illa laqgħa ġurnata